li ser isseħ illum plof senar. Issa fuq l-agenda għanna dikjerazzjoni tal-Kommissjoni fuq il kondizjoni tax-xogħol u l-standards tas-saħħa u tas-sikurezza wara il-nirin fil-fabriki dan l-aħħar u t-tiġrif ta' bini reċenti fil-Bangladesh. Naddil il mikrofon għal-Kommissarju Thank you, uh madam president and uh, honourable members the collapse of the rana plaza Onorevoli membri, il-kollass tal-bini eh, rib daka fil-Bangladesh fl-24 ta' april ixxukjatna l-koll. Mietu mill-inqas 1127 persuna u ħafna nis oħra e, indarbu, ħafna minnhom kienu nisa żgħażagħ illi kienu jaħdmu fil-fabriki li kien hemm f'dawn il f'dan il-bini. Jina nixtieq nerġa' nofri kondoljenzi sinċiri tagħna lill-vittmi u l-familji tal-vittmi. Dan l-inċident wassal għal tħassib serju madwar id-dinja dwar is-sigurta għal ħaddiema fil- fabrika ta' tessuti fil-Bangladesh kif ukoll f'pajjiżi oħrajn. Issa kif tafu il-Bangladesh u wieħed mill-iktar msieħba kbar tagħna l-iktar l-ikbar eh, fost l-ikbar imsieħb kummerċjali tagħna. Irridu naħdmu fl-imkien, ma rridux nagħmlu nippruvaw nippuntaw subajna l pajjiż differenti, iżda rridu nindirizzaw tħassib serju li hemm dwar sikurtà tal-ħaddiema. Aħna mill-ewwel urejna simpatija lejn il-pajjiż u nismajna din dwar dan l-inċident u frejna l-għajnuna tagħna irridu illi nimplementaw strategija anka minħabba problemi li jaffaċċaw l ħaddima li jaħdmu f'dan is-settur ta' tessuti fix-xlok tal-Azja irridu nitkellmu mal-ikbar imsieħeb kummerċali tagħna f'dan il-qasam dwar is-sigurtà tal-ħaddiema tagħhom. Aħna għamilna talba u sejjaħna fuq il-gvern tal-Bangladesh sabiex jieħu azzjoni mill-iktar fis possibbli u sabiex jisegwi il-standards internazzjonali tax-xogħol tal-ILO u aħna fil-fatt offrejna assistenza tagħna sabiex ngħinuhom jagħmlu dan diġa qed niffinanzjaw proġetti f'dan is-settur u aħna l ajna u nkoraġġejna l-isforzi tal-ILO sabiex iġibu flimkien il-partijiet interessati kollha involuti sabiex jippruvaw nindirizzaw il-problema tas-sigurtà fil-fabriki tas sessuti fil-Bangladesh il-Bangladesh ġa irċivi għajnuna minn għanna u anka aċċess eh, għal suq tal-Unjoni Ewropea. Sabiex niprovaw natu inċentivi għal ġestjoni tajba tal-katini ta' żvilupp tal-pajis qed eh, nofru dan it-tip ta' għajnuna aħna qed provaw nagħmlu sejħu nixbu l-attenzjoni lejn l-inugwaljanzi u nuqqas ta' sigurezza illi hemm f'dawn il-pajjiż u pajjiżi oħra illi qegħda jiżviluppaw f'dan is-settur u fil-fabriki tagħhom. Irridu illi l-standards tal- l-standards jinżammu fil-fabriki u jkun hemm ukoll responsabilità soċjali u li jkun hemm ukoll rappreżentanti tal-ħaddiema li jiġu rispettati ħafna mill-ditti gbar Ewropej u kol li jihdu il jġibu prodotti fil-fat mill-Bangladesh iffirmaw iffirmaw fil-fat ftejn biex jippruvaw jassiguraw illi kunem sikurezza fil-ħaddima li jaħdmu fil-Bangladesh nix u li kunem iktar kompanji li fil-fat ikunu firmatari ta' dan. F'daka, batna nipruvaw kol niddiskutu eh, sabiex intejbu s-sigurezza f'dan is-settur. Nkemmel ma rappresentanti ta' ħaddi rappresentanti ta' kumpaniji kbar. U kien hemm kollaqat ma' aġenti ta' żvilupp tal-ILO. Dawn kienu fil-fatt mozzjonijiet li għamilna sabiex ngħinu li Bangladesh tejjeb sitwazzjoni tagħhom. Batta sinjal ċari dina problema serja u li tridu indirizzawha mod urġenti. Titjib tal-kondizzjonijiet għandu t-tip ta' kondizjoni għandha t-tiet bis-serjetà u kulħadd għandu jgħadem fl-imkien jiena ser nirringrazzja anzi jiena ser nitkellem dwar dan il-punt mal-President Moni flaqa li ħajkollhom jgħu dal-waqt. Aħna nikkoraġixxu illi anzi aħna l-għajna l fat illi kunem komissjoni minnaħat tal ILO illi żaret il-Bangladesh u mbagħad ħarġet dikjerazzjoni konġunta li tinvolvi il-reprezentanti tal-ħaddiema kif ukoll gvern tal-Bangladesh. Aħna qed nippruvaw nofru sigurezza għal dawn l-ħaddiema u nieħdu azzjonijiet ta' rimedju. U kien hemm ukoll eh, adozzjoni ta' sigurezza kontra in nirien illi ġiet adottata f'Marzu. Irrid ikun hemm il-, il lajnuna li tingħata wkoll il-ħaddiema li jista' spiċċaw bla xogħol jew li ġew midruba. Dan huwa pass fid-direzzjoni tajba la jellow għandha rwol importanti ħafna x'tilab sabiex tikkarantixxi li jkun hemm standards li huma aċċettati fuq livell internazzjonali. Issa dan kollu irid jiġi implementat permezz ta' azzjonijiet li jkunu ċari u li kollhom dati ta' skadenza marbuta magħhom. Ovvjament mhux kollox jiġi jista' jiġi solvut mill-lejl nar iżda hemm bżonn ta' impenn u azzjoni konkreta u aħna l-estisa biex nofru l-appoċ tagħna. Aħna wkoll ser inkomplu ninkoraġġu l bangladesh u l-imsieħba tagħna sabiex jimplementaw b'mod effettiv standards internazzjonali tal-ILO. Aħna se nkoraġġu wkoll kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Bangladesh sabiex ikun hemm kultura iktar preventiva għal-ħarsien tal ħaddim rridu kunem kol responsabilta soċjali fost dawk li fost is-sident tal-fabriki u jkun hemm ukoll respons linji gwida għal kooperazzjoni anka dawk tal-OECD jek ikunu applikabbli. Id-deklarazzjoni tal-apartheid tal-ILO dwar il-kumpati tal-ġisma da hija wkoll importanti. L-Unjoni Ewropea ukoll trid tisħaq li jkun hemm rispett lejn id-dinjità tal-bniedem u li id-drittijiet tal-ħaddiema jkunu mħarsa qed naħdmu mal-kumpaniji u l-partit mal-imsiba tagħna soċjali sabiex nippruvaw nilħu dawn l-għanijiet. Irridu nkomplu insaħħu l-kooperazzjoni tagħna wkoll ma jalilow u ninkoraġixxu li Bangladesh tagħmel dan ukoll. Għana nkomplu nappoġġaw illi jkun hemm żvilupp fid-direzzjoni tajba mal-imsiba tagħna li mill-setturi tat-tessuti. Diġa rajna li hemm tibdil fil-katina tal-fornituri tal fil-Bangladesh. U dan appoġġaw. Irridu nagħtu wkoll appoġġ lill-gvern u anke l-assoċjonijiet u anke qdiet tal-ħaddiema u naraw li kunem uffiċjali kol illi jivverifikaw li verament ikun hemm is-sigurtà tal-ħaddiema li tkun hemm ħarsa. Naħdmu kol mal-ħaddiema eh, ta' ċivil u naraw li kunem taħriġ u assigurazzjoni u kol tal-sigurta kemm fil-Bangladesh kif ukoll fuq livell dinji. Ejja ma natux iżda Ejja ma ngħidux ukoll il-problema hija natu nasbu l-problema hija wis iktar serja milli fil-fatt i irridu naraw ukoll li hemm problemi oħrajn barra mill-Bangladesh. Irridu kopri f'riżoluzzjoni ta' jannar u permezz tal-kuntatti tagħna mal parlamenti nazzjonali sabiex nimxu l-qudiem. Nisperaw illi ser inkoplu eh, nitkellmu fuq din il-kwistjoni flimkien mal-membri tal-parlament tal-Bangladesh. Ħafna minnhom għandhom rabtiet mill-qrib ma' settur tat-tessuti. Sabiex nikkonkludi, irridu naħdmu flimkien mal-gvernijiet mal-gvern anzi tal-Bangladesh huwa imsieħeb tagħna iżda li naħdmu magħhom ifisser illi ikollna mira u dan u din hija illi il-kondizjoni tal-ħaddiema jitjiebu fil-Bangladesh. U jina se nkun jibes ħafna fuq dan il-punt. Jekk l-affarijiet mhumiex se jitjiebu jien ser insaqsi li jkun hemm investigazzjoni. Dan huwa proċess ma jistax jinbidel mill-lejla nar, però il-proċess irrid ikun wieħed produttiv rid jagħti il-frott. Tili punt jina nemmen ukoll il l-kumpaniji Ewropej il-bejja tal-ħwejġ tal il-gbar li jixtru minant il-Bangladesh għandhom jihdu responsabilta u koll ta' min jaraw minn fejn huma ġejjin il-ħwejjeġ illi huma fil-fatt jordnaw. Jina ser kolli laqa magħhom fil-25 ta' Ġunju u rrid inkun illi ikun hemm xogħol tajjeb minn naħa ta' dawn il-kumpaniji ma diġà iffirmaw speċi ta' karta iżda huma jridu jieħdu verament responsabilta għal għal min għal eh, fornituri tagħhom. Fl-aħħar net mhux qed nitkellmu dwar eh, kummerċ. Il-kummerċ huwa importanti, dan il-kummerċ huwa importanti għal Bangladesh ta' xogħol l miljuni ta' nies, specialment miljuni ta' nisa, però din kwistjoni miex kwistjoni ta' kummerċ, iżda l-iktar li dwar ir-rispett ta' dinjità u ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u jekk tħares lejn dan kollu għadek tkun taf li dinjeta tal-bniedem tiġi qabel il-kummerċ. Grazzi. Grazie, Kommissar. Grazie ħafna, Sur Kommissarju. Issa nibdew mill-kellima mill-partiti politiċi nibdew mis-sur Kaspari għal 3 minuti mill-Partit Popolari Ewropew. Grazzi, Signora President, Sur Komissarju, Signori. Bil-kellim li et l-axħar naħseb kontet t-referi għal uġieħ li et tħoss għat-telfa ta' dan numru kbir ta' persuni traġedja li stassew laqtitna l-kol. Il-mistoqsija li eh, titqajjem b'mod naturali għal implementazzjoni tal-standards kemm qed ikunu effettivi. Ridu ma rridux ngħidu li l-ħtijajja tal-produzzjoni ta' ħwejjeġ li jiswew ftit għax hawnhekk għandek produzzjoni anke ta' ħwejjeġ li jiswew ħafna flus il-ġeneralment eh, il-kwistjoni mhijiex relatata ma' produzzjoni ta' ħwejjeġ u kemm jiswew dan. Jiena naħseb illi eh, ma jajniex illi namlu bojkot l-kummerċ mill-Bangladesh anka lix ħafna eh, eluf ta' persuni fil-Bangladesh jiddependu fuq din il-produzzjoni, il-produzzjoni ta' ħwejjeġ. Iżda jekk nagħtu każ tal-kuntest kollu em, eh, iva pagi baxa ħafna, iżda f'dak il-kuntest wieħed jista' jifhimha. Għalhekk wieħed irid issaqsi xinni ta' minu t-tort hija sitwazzjoni legali fil-Bangladesh. F'ħafna minn dawn l-avvenimenti ġeneralment il-mistoqsija hija ta' kwestjoni ta' sfruttar eh, ta' sfruttar li jisir. Per eżempju, nħarsu lej il-binja fejn dawn il-fabriki eh, jeżistu. Fil-fatt, ħafna drabi ma jimbinewx dawn il-fabriki f'binjiet fejn suppost ikunu. Għalla kweħet irid jistaqsi jekk ikunx sar biżejjed sabiex l-awtoritajiet jiżguraw illi il-binji jisir b'mod xieraq. Ma nniex kolna aġir ta' kolonializmu fil-konfront tal-Bangladesh li għanna bżon huwa illi nofru lajnuna tagħna aħna għanna l-esperjenza permezz ta' bini illi joffri protezzjoni kontra incidenti ta' nirien per eżempju, għalek rridu noffru dan il dan lajn, din lajnuna tagħna. Naħseb li rridu naħsbu dwar politika barranija u ta' sigurtà, rridu naraw eh, liema esperjenza aħna nistgħu noffru lil pajjiżi bħal dawn. Offerta ġusta, naħseb li rridu nitkellmu mal-awtoritajiet ta' kummerċ u morru li l-in mill-katina tal profista naraw jekk l-affarijiet jistgħu xisiru b'mod iktar sostenibbli. U jekk jirnexxielna eh, namlu dan eh, bil-kafe u bit-te, fejn hawnhekk għandna involuti katini ta' provvista importanti, jekk hemmhekk irnexxilna nġibu ġustizzja permezz ta' seta ta' xiri li għandna, allura nkunu qed qed nesprimu solidarjetà tagħna ma' assoċjazzjonijiet eh, fi żewġ pajjiżi. Grazzi ħafna issa għal Cindy Sinjura De Kaiser. Grazzi ħafna, Sinjura President meta n-nis jgħidu li l-isfruttar minn tan-nis minn nis waqaf jiena eh, ikolli problemi, problemi naċċetta dan. Biżiet tħares lej il-katastrofi ta' Bangladesh, anka jekk inħarsu lejn industrija ta' diamanti u anka meta wieħed is eh, kumpaniji kbar eh, ta' ħwienet li jeżistu f'pajjiżi differenti bħal pereżempju Zara u kol tara kemm ikunu qed jisfruttaw pajjiżi bħal Ċina aħna adottajna rizoluzzjonijiet fi għannar U f'Diċembru iżda issa iktar minn 1.6 eh, eh, persuna eh, mietu f'din it-traġedja. Il-konsumaturi huma parti minn dan kollu ma kienx um, follow-ups deċenti fil-ftejn, fl-FATs, fl-FTAs u Eh, dawn id-dizastri xi kultant sfortunatament ikollhom eh, riżultati eh, pożittivi sfortunatament. Per eżempju fil-Belġu fis-56 kien hemm eh, kien hemm traġedja li waslet għal riform importanti fis-settur tal-minjieri. nisperaw li wara din it-traġedja tal-Bangladesh ser jiġru sviluppi pożittivi permezz ta' dialogu soċjali u anka permezz ta' pjanta azzjoni b'mod partikolari il fejm dwar is-sigurtà u l-kondizzjonijiet tajba fuq il-post tax-xogħol, waħed jittama illi jkun hemm follow-up tajjeb ta' dawn il-miżuri għaliex aħna għandna responsabilità Kifett il-bira fil-axija, il-kumpanji kbar multinazzjonali nsabu fil-Stati Uniti ma firmawx dan il-ftejim u aħna rridu nżommu dan f'moħna meta namlu negozjati maħħom fil-settur tal-FTA mal-Istati Uniti. Grazzi ħafna issa għal-grupp tal-Alte, l-Onorevoli Penjen. Iva, grazie Signora President. Jien għal darbohra nesprimi l-kondoljanzi tiegħi għal familji tal-vittmi fil-Bangladesh rridu nifmu illi għawak mux persuni uh, biss tilfu il-persuni għal-album, izdaw kol tilfu dawk il-persuni illi għamlu sajpa għal-jom eh, ekonomiku li jiprofdu għal-jom. U għalek eh, rridu nifmu illi din hija traġedja oħra wara il-traġedja tal-nirien fil-fabriki tal il-persuni li jaħdmu f'dawn il-fabriki ġew marfa bil-problemi iżda ma ma sar. Il-portanti illi jiġu avjati riformi fis settur tal- um, tal-pagi minimi, kondizjoni ta' xoħal, istamux mhux biss dawn ir-riformi li jridu jseħħu se jridu jiġu implementati Anka nixtieq ngħid eh, ċerta kontentezza illi ħafna eh, bejja eh, firmaw ftehim Iżda sfortunatament bejja partikolari fosom bejja fil-Ġermanja ma firmawx dan il-ftehim. Għawak rridu ngħidu illi aħna qed nużaw dawn il-fabriki għal produzzjoni tal-ħwejjeġ tagħna, iżda rridu niżguraw illi kun hemm sigurtà. Nilqa' id-dikjarazzjoni naħa tal-Kummissarju kienet dikjarazzjoni b'saħħitha, issa nixtieq inkun naf iktar x'nistgħu nagħmlu sabiex noħolqu approċċ koerenti mal-imsieħba tagħna mill-Istati Uniti għal kommerċ internazzjonali mal Bangladesh kif nistaw eh, nużaw il-GSP tana. Naqbel mal-kellim ta' qabli illi għal illi marridux nibojkotjaw l-Bangladesh għalix nafu kemm iċ-ċittadini dependu fuq l-industrija eh, tal- ta' tessili fil-Bangladesh. Għalhekk il-Kummissarju u l-Kummissjoni x'intenzjoni għandha tagħmel, x'inhi l-intenzjoni tagħha dwar dan. Però naħseb li rridu naġixxu mill-aktar fis possibbli għaliex wisq nismietu u din it-traġedja se ġiet evitata. Grazzi. Grazzi ħafna issa għal Hodor is-Sinjura Lambert. Grazzi ħafna, Sinjura President il-relazzjoni il tagħna mal-xlok tal eh, azja ta, ta b'mod partikolar mal-Bangladesh ilha teżisti u għalhekk jiena nesprima l darbohra l-kondoljenzi mal-familji tal-vitmi. Iżda ftit xanet ilu il-Bangladesh res ħarġet il-fuq minn miljun persuna eh, minn miljun persuna illi kienu fil-friskju minħabba ċiklun li jeżista. 13 il-persuna biss mietet, dan kien pozittiv, għalhekk qed nsemmi dan biex ngħid kemm nistgħu niksbu meta ikun hemm kooperazzjoni. Irridu nużaw l-istess miżuri fl-industrija tat tessili u nista' ngħid l-istess ukoll għas-settur tal-bastimenti. Fil-settur tat tessili hemm ta' tessuti tiegħem ħafna ikun hemm ħafna nisa involuti u eh, il-riskju illi jkunu eh, poġġina li jom dawn in-nisa jisir għal paga minima. Et naraw ċerta eh, rispons għal din il-problema, jiena kontenta ħafna naraw kol l-izviluppi li t-siru minna ħata l-ILO Importanti li nġibu flimkien il settur eh, il-dawk kollha involuti f'dan is-settur. Ma naħsibx li eh, irridu innaqsu l-pressjoni fuq dawk il-bejja illi ma firmawx il-ftejim. U importanti illi kunem din il-pressjoni li titkompla fl-istess mod u kol xi miżuri li tkellimna dwarhom u li jridu jidħlu fis-seħħ għalhekk il-grupp tiegħi mhux ser ikun qed jappoġġa elementi li ħarġu minn din ir-resoluzzjoni. Il-pjantazzjoni nistaw nilqaw iwa parti ruol iktar importanti għat trade unions nħossu li dan huwa tassew importanti u dan ukoll biex inkunu eh, u kol rritu kunem hemm ċerta kontabilta għaliex din tassew naqset fil-Rana Plaza u fit-traġedja tal-Bangladesh. Dawk li għamlu ispezzjoni rridu jitħallew jagħmlu xogħolhom b'mod ġust mingħajr ma ssiru l-impressjoni żejda. Ejja nibdew mill-inċentivi l-ewwel madwar il-pajjiżi membri kollha u nirrifletti l-istess eh, ħsieb għal għal l-industrija ta' tessuti anka fl-Indja. Grazie per il gruppo ECR. Grazie ħafna issa għal l-ECR Sur Tanik. Sina President, kullħat jishtiq jibat il-kondoljanzi tijaw l-familji tal-vitmi eh, tal-traġedja Rana Plaza ġewwa dakka fil-Bangladesh. Anka fil-Renju Unit hemm ħafna familjari ta' dawn il-vitmi. il vittmi il vitmi Kif nafu tajb il-kol din it-traġedja seta ġiet evitata li kiku il-proprietarji ta' dan ta' din il-binja ħadu azzjoni meta ġew marfa bil-problemi li jeżistu f'din il-binja. Issa hemm ir-riskju però illi din dan il-pajjiż il-Bangladesh jitħalla waħdu minħa u anka pajjiżi oħra viċin tal-Bangladesh li sofru mill-istess eh, problemi. Il-Bangladesh huwa pajjiż na napprezza ħafna u li jixxaqlu l-appoġġ tagħna bla dubju hemm setturi li jiġu indirizzati. Issa jekk nkunu et namlu nkunu sqibsa mal-Bangladesh maħna ħaniksbu xejn rridu nizguraw illi ma nkomplux nfaqru il-ħafna ċittadini tal-Bangladesh illi jiddependu fuq din il-fabrika tat tessuti, l-industrija tat tessuti, rridu naħdmu b'mod kostruttiv bħala imsieħba tal-Bangladesh sabiex nizguraw li traġedja ta' dan it-tip ma terġax tiġri. Rridu nizguraw ukoll illi aħna namlu monitoraġġ tal-katina tal-provvista u nizguraw illi jkun hemm iktar konformità l istan madar ta' saħħa anka taqla jellu. Grazzi ħafna għal Gwelsa Issur Scholz għal minuta. Grazzi ħafna, zis uh, Signor President, uh, Komissarju, Fil-fatt hija okkażjoni rara illi gruppi politiċi f'din fil-Parlament jadotta r-resoluzzjoni kważi b'mod unanimu. Aħna Eh, aħna eh, nafu dwar din it-traġedja iżda eh, xinejdu dwar dawk il-sitt persuni illi mietu għat ikunu jiproduċu izraben għal ftit flus. Aħna aħna għanna responsabilta u kol. U anka minħabba il-mod kif niddefinixxu il-, -il il-relazzjoni ta' kummerċ tagħna. Iva, il-provista ta' il-katina tal-provista trid tiġi gvernata. Issa il-ħafna minnkom ser jivvutaw kontra il, din il-resoluzzjoni. Il-maġġoranza ta' din il-Kamra dejjem ħadmet kontra il-drittijiet Eh, id-drittijiet li jridu tal-bniedem li jridu jiġu rispettati qabel ma wieħed eh, jibda eh, relazzjoni ta' kummerċ ma dawn il-pajizi. Jina nittama kollegi li finalment intom tibdew terġaw taħsbu dwar din il-kwestjoni. Jina smajt dak li kontattejt inti sur kommissarju jina nittama li aħna nkomplu eh, bil-proposti tagħna ejja ma nħalluhomx għomx eh, liberi li għamlu dak kollu li jridu il-dawn il-proprjetarji. Eh, Grazzi ħafna, Signora President, jiena wkoll pal, eh, bħal kellima qabli nisht eh, nesprimi il-kondolenzi tiegħi għall familji tal-vittmi l-attivitajiet u l-dikjerazzjonijiet li smajna u ma tassew tamima għet japprezzom. Iżda issa irridu nibdew nitolbu li kunem hemm iktar leġizlazzjoni u hemm wieħed iktar xejn dwar leġiżlazzjoni u deċiżjonijiet. Iżda spiss u din mhix kwistjoni biss tal-Bangladesh, il-problema tkun illi iva jkun hemm leġizlazzjoni, iżda ma tkunx implementata tajba leġizlazzjoni. U kif qal is-sur uh, eh, Tanuk Apli, naħseb huwa importanti illi aħna ma bħala Unjoni Ewropea ma naġixxux bħala dawk li faslu l-liġi universali u fuq kulħadd. Importanti illi dawn il-kustjonijiet ta' libertajiet u drittijiet tal-bniedem aħna għanna ikonna aċċess għalijom din hija l-kwestjoni fil-verità. Id-dikjerazzjoni dwar it-trittijiet tal-bniedem tgħid f'artiklu 3 illi il-libertà u s-sigurtà tal-persuna għandha tiġi mħarsa u f'artiklu 28 tgħid ukoll illi kulħadd għandu dritt illi jaħdem illi jaħdem ukoll f'kundizzjonijiet favorevoli tax-xogħol u jkollu ħarsin kontra il-qatt. Kulħadd għandu id dritt għal Paga l-istess għall-istess xogħol li jagħmel. Kull min jaħdem għandu dritt għal paga eh, ġusta għalih u għal-familja tiegħu u għal eżistenza bbażata fuq dinjità umana. Jekk eh, dan ma jsirx permezz ta' renumerazzjoni għandu jsir permezz ta' għajnuna. Kulħadd għandu dritt illi jissieħeb ma' trade unions għal ħarsin tal-interessi tiegħu. Sinjor President, naħseb illi dan mhux qed ngħiduh eh, b'ċerta awtorità biżejjed. Grazie onorevole Lange, due minuti. Grazie onorevole De Lange, żewġ minuti. Grazie Signora President, Kommissarju, Signori il-prezz ta' importazzjoni medja ta' jeans huwa ta' madwar 6 euro u nofs mill-Bangladesh meta jasal fl-Ewropa. Meta tara dan il-prezz, tara li dan il-prezz huwa possibbli biss bil-dumping soċjali u ambjentali estrem. Ikunx ikun il-fatt li dawn il-ġins mhux imbagħad mhux ħajnbijaw imbagħad 6 euro nofs imma 5 euro, 50 euro, 60 euro u saħan 6 euro. Huwa ċar fejn hija r wara dan kollu fil-katina tal-forniment taqa' fidejn il-produttur. U ovvjament il-Kummissjoni tittuża l-istrument GSP biex tpoġġi pressjoni fuq il-Bangladesh biex iżommu mal kondizjonijiet ta' sikurezza. L-iktar ħaġa importanti f'dan dan kollu huwa li trade unions jiġu msaħħa. Irridu niżguraw li l-ħaddiema tagħna, ħbib ħaddiema tagħna fil-Bangladesh ikollhom pagi ġusti u jkollhom il-possibilità li jiġġieldu għal dawn il-pagi, jkollhom il-possibilità wkoll li jirrifjutaw li jaħdmu f'kondizzjonijiet li ma jkunux siguri u mhux jiġu kastigati ta' din l-għażla. Id-drittijiet kollettivi, id-drittijiet ta' trade unions huma fondamentali f'dan il kuntest fil-Bangladesh, iżda parti minn hekk irridu nħarsu lejn x'qed jagħmlu l-imprizi tagħna ma nistawx ikollok, ma jistax ikonna kas fejn żewġ incidenti saħħu bħalma saħħu fil-Bangladesh u l-kumpaniji jistqarru bħalli kieku xejn li kull mister jagħmlu huma li jfittxu kondizzjonijiet aħjar fil-Bangladesh bħala miżura volontarja. Hemm kumpaniji li saħan sitra anke dan irrifjutaw li għamlu u għalhekk irridu niżguraw li l-kumpaniji Ewropej mill-katina tal-forniment għandhom responsabilta' u jridu jwettquha. U għalhekk f'Ġunju meta tiltaqgħu mal-kumpaniji kummissarju għajtilhom li jekk jogħġbok li l-kumpaniji irridu jżommu mal-linji gwida tal-OECD u hija xi ħaġa neċessarja li nistennew minnhom mhux biss fil-Bangladesh. Grazzi l-Onorevoli Gorenz għal minuta nofs. Grazzi, Signora President. L-Unjoni Ewropea l-ikbar suq ta' esportazzjoni għal tessuti mill-Bangladesh. U hemm minħallas prezz qares saħan setru bħajtu għal dan, qed nafu li hemm mijiet u eluf ta' nies li mietu jew batow f'din l-istraġi li ġara dal-aħħar hemm responsabiltajiet tal-importaturi tal-prodotti tal-Bangladesh ħaġa tajba din nindirizzawa x'tista' tem l-indifferenza li hemm li sa regola saret f'dan fil-konfront ta' dawn in-nies li rridu jgħixu f'dawn il kondizjoni f'dan il-pajjiżi, speċjalment in-nisa. U anki il-bidla fil-xejra tal-konsum tagħna tista' tgħin biex ittaffi sitwazzjonijiet bħal dawn. Ejn nkunu konċi tal-fatt li dawn il-miżuri l-inizjattivi kollha mhumiex biżejjed waħedhom. Il-problema hija li ngħixu f'sistema ta' kummerġ dinji li qed jippermetti ehm, forum ta' seklu 20 ta' sikurezza biex ikun hemm konkwista sħiħa tal-suq fil-seklu 21. U għalhekk irridu nagħmlu dan mingħajr ma ninsow l-insemmu l-importanza tas CSR. Dan importanti ħafna, miex bisfida tal-kummerċ, imma xorta waħda nixtieq li tina iktar tarif billi twieġeb din id-domanda. Il-miżuri li semmejt, kummissarju, mhux qed jagħtu riżultati li nixtiequ għalhekk il-Kummissjoni mhux aħjar tajt li il-WTO minnaħa tagħha għandha tieħu miżuri ta' sanzjonijiet biex tipprova ġiel il dawk il-kumpaniji li huma responsabbli għal dawn il-forum ġodda ta' jasar modern li għandhom jiġu kondannati, aħna għandna nikondannawhom u għandna nġeluhom biex iwaqfhom din il-prattika minnu fih. Grazzi. Nixtieq nagħti merħba li delegazzjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Messikan mmexxija mis-Senatur